ra biċċar li għalina solidarieta hija importanti ħafna u qed dugos gost illi l-Kummissarju ħat appoġġana bekk aħna temmejna din id-diskussjoni u issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda ġifieri diskorsi ta' minuta. Anna s-Sur Nikolaus Huntis l-ewwel. Efħarxtok, kirje Proedre. Grazie ħafna, Sur President. Eżis kollegi, Sur President, intom tafu li l-pajis tiegħi l-Greċja bħalissa hija għaddejjem kampanja elettorali. E, xi mm, jumejn ilu ġimgħa li fil-fatt il-President tal-Parlament Ewropew żar il-Greċja u e, fil-fatt il-President e, irċieva referendum naħat s sinjura Merkel sabiex jamlu referendum fil-poplu. Sur Schulz fil ra kif bitxar edha tkun iġġudikata xi ħaġa bħal din mill-setat politiċi kollha. Ġifieri sur President, jiena naħseb li l-pożizzjonijiet li fil-fatt diġà ma kinux aċċettati mill-Greċja m'għandhomx hawnhekk firxu fuq l-Unjoni Ewropea. Jiena kont qed nistenna attitudni ħafna iktar demokratika u naħseb imġiba bħal din intħil bħal dan jista' jtellef id-demokrazija u mhux biss fil-Greċja iżda fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hu. Jiena qed nistenna illi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 il-ħidma parlamentari tagħna u l-mod kif ġiet kondotta. Parti mill-ħidma ġiet kanċellata fil diskussjoni tal-konferenza tal-presidenti. Kien hemm riżoluzzjoni dwar il-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan l-erba regola parlamentari ma tgħid li d-dokument li ġi adottat jista' jimbagħad jinbidel minn xi ħadd ieħor fil-Parlament. Dan sar skont ir-regola 216 illi din titkellem dwar xi ħaġa oħra. U hemm il-korreġendum lingwistiku wara li jittieħed il-vot. Dan ma kienx il-każ, il-korreġendum kif ġi imqassam jitratta jekk riżoluzzjoni jiex tajba jew le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 il-Fond Connecting Europe illi ġie propost għal qafas finanzjarju illi jmiss wara 2013. Fl-Ewropa kollha hemm ħafna infrastrutturi kbar, proġetti ta' infrastrutturi kbar il meħtieġa biex jixprunaw it-kabir ekonomiku u dan l-investiment huwa meħtieġ issa aktar minn qatt qabel f'pajjiżi ġewwa Wales. L-infrastruttura ta' trasport hija meħtieġa, da meħtieġa, pereżempju l-elettrifikazzjoni tal-binari, il-binari bej Londra u West Wales, li huma importanti għall-ekonomija tagħna. L-Gvern tar-Renju Unit qed jipproponi biex dan jiġi finanzjat sa Cardiff biss. Jiena nħeġġiġhom biex jiffinanzjawh sal-punent ta' eh, sa' Swansea. Iżda huma jekk dan ma jagħmlux dan, irridu jaħdmu ma' oħrajn, ġifiri il-gvern ta' Wales biex jiżgura li dan il-proġett ta' bilħaq jitwetta huma jridu jagħmlu pjan sekondarju li għandu jkun fih il-bidding il ukoll għal fondi ta' Connecting Europe meta dan isir disponibbli. Mhux Bilba u Baran Sida kwet kasik. Signora Bilbao. Grazie President. Fil-Pajis Bask, l associazzjoni Eurobaska dedikata 9 ta' Mejju għandha manifest fejn il-Bask il-Baski pro-Ewropej edin iġeddu l-impen tagħhom fil-konfront tal-proġett Ewropew. Aħna neħtieġu Ewropa illi tiddefendi alternattiva għal globalizzazzjoni u kol tmexxi organizzazzjonijiet multilaterali li jkunu jistgħu jmexxu swieq finanzjarji neħtieġu gvernijiet ekonomiċi illi jerġgħu jirkupraw il-finanzi u jagħtu għom ir-wol tradizzjonali tagħhom biex jgħinu il-benessri soċjali jridu naqsu id-dejn u nżidu l-kompetittività. Dan kollu għandu jkun immirat għall-enerġija li tiġġeddet u ekonomija bazata fuq karbonju baxx. Irridu niżguraw it-kabbir, l impigi aktar strumenti, aktar dialogu, aktar politika barranija u rridu ngħidu le lil dawk illi jikkriminalizzaw lill-immigranti drittijiet tal-bniedem huma importanti. Neħtieġu Ewropa ġdida illi tista' tkun referenza fir rigward tal-mudell soċjali u l-edukazzjoni tagħha neħtieġu Ewropa ġusta lil kol nkunu nistgħu ngħixu fiha. Grazzi tassew. Kellem li mess. Is-sur Nikolas il mill-ħodor. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε... Grazie ħafna, Sur President, fil-Greċja. Għet ikun implementati ċertu miżuri kontra dawk illi fil fat edin jadmu kontra s-soċjetà, però din hija xi ħaġa li fil-fatt ma nsibux fil-memorandum. fil memorandum nafu illi hemm bosta pajjiżi li huma dipendenti fuq iż-żejt iżda l-Greċja titħalla weħida, l-Greċja qiegħda tbati weħida u din hija xi ħaġa li verament qed tiġġana mbagħtu minħabba li dan huwa parti importanti ħafna tal-deficit. U kull sena aħna rridu nħassu ħafna biljuni ta' euro sabiex ikonna l-elettriku fil-memorandum aħna u koll bdejna niprofaw naraw rridu nkunu iktar effiċenti fuq livell ta' użu konsum ta' enerġija u u kol ġenerazzjoni tal-enerġija u elettriku jina naħseb li din tista' tejjeb fis sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżi u naħseb li fil-memorandum għandha nitkellmu fuq hekk ukoll grazzi. Most Salvarakos ur következik. Salavrakos. Is-Sinjura Savaranos. Din ma tidirx li għadawek il-kollega sfortunatament jessur sur Binef fissa. kollegi, immunit. Grazie President, kollegi. L-immunità tiegħi tiġi babsa u jena perseguitat mod politiku. X'inhi raġuni? Se ngħidilkom xini raġuni hemm bejn uħut mis-segwituri ta' Gort li jena waqqaft li unjoni politika ġiet il-polizija ġew il-polizija u arrestaw uħut minn dawn is-segwituri u jena u persuni oħra ġejna trattati bħala kriminali għaliex għaliex aħna nappoġġaw Goren. Persuni importanti fil-Bulgarija ġew umiljati għaliex jappoġġaw l-Unjoni tagħna. Il-Prim Ministru huwa responsabbli għal dawn l-affarijiet l-Ewropa qed tinjora s-sinjali tiegħi. Il-gvern qed jisraq mingħand in-nies u qed jagħmel repressjoni fuq dawk li opponuh din m'iniex demokrazija. In-nuqqas ta' azzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej tista' twassal għal telf ta' ħajjiet ta' segwituri tiegħi u persuni qribi. Jiena nitlob lil mexxejja tal-gruppi politiċi biex jieħdu azzjoni immedjata. Jekk persuni importanti qed jgħidu li l-gvern qed jagħmel repressjoni intom tinvolvu ruħkom jew le, jew jien għandi fittex azil. Jekk Brussel ma tipproteġġinix mid-dittatura fejn għandin mur għandin mur Moska, Washington, jew forsi ġew Beijing. Ek qed jiġri fil-Bulgarija bħalissa, grazzi. Grazzi tassew. is Kelly. it-trattat tal-istabilità fiskali ser jiġi votat fil-Landa fil-referendu fil-31 ta' Mejju. Nixti naħtab din l-opportunità biex nitkellem dwar in-natura mhux demokratika tad-dibattitu. Hemm xkiel fil-proċess demokratiku illi naraw illi meta jkun hemm kampanja ta' referendum għandhom jingħataw peace in daqs iż-żewġ naħat. Meta jkun hemm il-kampanja dan qed iwassal għal inċentiv pervers biex wieħed jagħmel kampanja kontra dan ir-referendum. Edin naraw in-natura mhux demokratika ta' dan l-interess moħbi u m'hemmx mandat demokratiku bħal pereżempju dan il-kandidat li, li mar fl-2009 illum is-Sur Gallery ser jingħata pjattaforma flimkien mal-Viċi eh, Prim Ministru wkoll Isur Ganli flimkien ma l-ekonomista Russu Konstantin Gorġaf waqfu kumpanija ġewwa l-Iżvizzera din il-kumpanija ser tibbenefika minn instabilità finanzjarja fl-Irlanda. Jekk ikun hemm vot le, kif intqal fuq il-website wet nikota. Dan huwa safe haven għall-assi fi żmien ta' kriżi finanzjarja. Qegħdin naraw li fil-kuntest attwali qegħdin naraw li hemm ekonomiji fraġli u wkoll settur instabli fl-Unjoni Ewropea. Din il-pjattaforma hija waħda mhux demokratika l-iktar jekk nikkonsidraw il-11 mit-12 il-MPs irlandiżi li huma favur ir-referendum qegħdin jiġu injorati. Grazzi tassew. A következő felszólaló eh, Maria Koppa asszony. Ifkaristo, kirje proedre. Signora Maria Kopajek Jorġba, grazzi, Sur President. Iva, eh, l-elezzjonijiet fil-17 ta' ġunju u ma l-iktar sinifikanti fil-Greċa samil tini gwerra dinija. Fil-fat, nis rridu jeleġu gvern li jrid joħroġu barra mill-krizi u li fl-istess ma jkunx wieħed populist. dawn huma żminijiet importanti iżda l-Unjoni sfortunatament mhux dejjem qed stejn bil-kumenti tagħha hija e, e, nħarsu lejn il-proposti li tresqu minnaħa ta' Sinjura Merkel rigward l-elezzjonijiet. Fil-fatt dan fil-fatt il-gvern Grek li ġielet ma jistax jagħmel referendum meta l-pasok talab talab għal wieħed xi ftit xurilu dan għajjem tant a irċeva tant oġġezzjoni minn eh, mis-sinjora Merkel illi wassanna biex naraw li neżaminaw jekk aħna ux qed ngħinu Greċja. Fil-fatt il-Greċja għandha bżonn lajnuna tagħna u mhux teddit grazzi ħafna. U issa s sur Skrakakis jekk jogħġbok. Sur President, Aħna fil fat kena dibattitu dwar il ħruċ eh, possibilità tal-Greċja eh, mhux biss eh, mill-żona euro imma wkoll mill-Unjoni Ewropea. Ħafna qed jitkellmu fil-fatt ħafna iktar mill-li suppost qed jiftu ħalqhom dwar qed isemgħu leħenhom dwar din il-kriżi. Dak li rridu naraw huwa li mhux biss nindirizzaw l-aspett ekonomiku ma wkoll dak soċjali u ġeopolitiku. Għaliex dawn għandhom ċertu reperkussjonijiet u l-azzjonijiet li nieħdu viżavi dawn l-aspetti jista' jkollhom eh, il-reperkussjonijiet tagħhom. Aħna rridu naraw xħajkun l-eżitu ta' din il-votazzjoni u x'wasal biex il-Greċja sipruħa f'dan f'din is-sitwazzjoni rridu ngħinu biex il-Greċja terġa' sir produttiva kif kienet il għaliex hija ma jistħoqilix li tinsta li eh, tkun f'din is-sitwazzjoni li ġara u li ma maniġġar fl-aħħar snin U f'dan il-pajis kien wieħed problematiku, speċjalment dak li għandu xaqsam mal protettività ta' dan il-pajis. B'mod partikolari fis-settur eh, industrijali hemm tħassib għal kabir li jrid jiġi indirizzat. Grazzi tassew. Sur Salfan jekk jogħġbok, eh, Grazzi, Sur President il-bilanċ bejn it-kabir u l osterita fil-sistema finanzjarja u dak li qed imexxi mill-mexxejja tal-Unjoni Ewropea biex poġġu pressjoni fuq dawn l-elezzjonijiet li qed isiru fil-Greċja u qed wasal ukoll l-inkwiet fis-swieq il-hemm nies li qed jitilfu xogħolhom qed jinħoloq eh, forsi iktar għat mill-li xogħol u kif kif rajna wkoll fil-presidenza ta' Franza qed jiġi miċħud kull tip ta' approċċ oster. Naħseb li dan ukoll importanti dal-aspett li rridu nikkonsidrawh biex nżommu l koeżjoni tal-Unjoni u anke wkoll tal-munita euro. Dawn huma kwistjonijiet li rridu dejjem jiġu imħarsa minħabba l-prinċipju ta' solidarjetà rridu nħarsu lejn soluzzjoni iktar realistiku, realistika billi noħorġu eh, eh, bond permezz tal-Bank Ewropej. Grazzi, grazzi tassew. Grazzi. Hemżon insibu soluzzjonijiet illi għedin jieġu imminati u diplomatiċi fil-vant nofsani għet jinnotaw illi 72% ta' insedjamenti illi ġew finanzjati mill-Stati membri issa twaqqaw minn Izrael fl-2011 minkejja illi kien hemm ħafna insedjamenti agrikoli u anka ta' eh, fejn qed jitrabbew l-annimali. Izrael waqgħu insedjamenti fl mill-Unjoni Ewropea li jiswew ħafna u ħafna flus. Izrael ħarġu diktat ta' twaqqih ta' dawn l-istrutturi agrikoli, dawn l-infrastrutturi ġat kisru imma dana kollu nħoloq bil-kontribut ta' min ħares taxxa fl-Ewropa nitlob il-Konsil u nistaqsijom se namlu fuq twaqqiħ ta' affarijiet li nħol u l-um minn frustana. Kurtis lastra ur kavet kazin. Grazzi ħafna, is-sur Kurtis lastra. Grazzi ħafna, sur President, Sinjuri, fi Spanja, aħna qed naraw iktar u iktar każi ta' tfal li qed jinħatfu fil-fatt trabi illi qed jinħatfu dan madwar 200-300 elf tifel, tiflan ħatfu, nies minn min setet, kienu kienu responsabli għal asser għal ħtif ta' tfal minn familji eh, republikani u soċjologi u kol pajizna ta' u raġunijiet għal dan l ċertu nies pajizna jaħsbu li għandhom l-autorità morali li li għamlu dan minħabba kwissjonijiet ta' rizorsi finanzjarji dan reġa beda jitfaċċa għal għattini darba sam sa mill-era bejn eh, l-1940 u design jena nishtiq nitlob biex aħna nieħdu iktar azzjoni bħala unjoni dwar dan u eh, nixtieq ngħid illi dan ma nixtieqx li jerġa' jiġri. Grazzi. Is-sur Andrew Bronze. Iva Eh, fil-fat naħseb illi jekk nitfaw f'pajis fil-qat fl osterità biex biex aħna nippruvaw nġibu eh, pajis lura fuq saħħ mhuwiex differenti minn il-politika kolonjalista tal-Ingliżi. Naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar il-quantitative easing ħaj żid il-domandam ġenerali. Iżda fl-aħħar mill-aħħar jekk aħna mhux ħanżidu l-produzzjoni ħankomplu nżidu l-inflazzjoni rridu naraw xinu finanzjarment eh, possibli, rridu naraw xinu xin il-ħidma finanzjarja li għanda issir l-inflazzjoni tista' tiġi evitata iva. Jekk jekk nieħdu jekk noħolqu jekk nħolqu l-flus dan ma jikkawżax hemm inflazzjoni jekk aħna nieħdu l-inizjattivi meta meta suppost eh, u niprovdu il-prodotti u s servizzi meħtieġa. Fl-ewwel ta' Mejju madwar l-Ewropa ġi kkomerat jum il Dan il-jum ifakkarna fil-kisbiet ekonomiċi u soċjali tal-ħaddiema minħabba l-kriżi ekonomika dawn il-kisbiet ekonomiċi u soċjali qed jitnaqqru u jiġu attakkati minn gvernijiet bla ruħ soċjali li qed jimponu miżuri ta' awsterità u ta' dixxilpina fiskali mingħajr ma jagħtu każ il-problemi u d-diffikultajiet esaġerati li iħolqu lil ħaddiema u l-familji. il-kriżi ekonomika u finanzjarja saret kriżi soċjali hemm bżonn li aktar minn qatt qabel nisimgħu lil ħaddiema u nagħtuhom vuċi il ħaddiema ewropew iridu tkattir tal opportunitajiet tax-xogħol żieda fl-investiment u azzjonijiet li jistimulaw ix-xogħol speċjalment għaż-żgħażagħ dan huwa dritt tagħhom. ir-rata tal qgħad fl-ewropa hija l ogħla waħda fl-aħħar 15-il sena b'aktar minn 24 miljun persuna bla xogħol. il-miżuri ta' awsterità u ta' dixxilpina finanzjarja mill-kunsill ewropew m'humiex is-soluzzjoni għal dan il qatt u għalhekk li naqbel u nippromovi l-proposta tal-parlament ewropew għal garanzija ewropea għaż-żgħażagħ li tiżgura dritt li kull żagħżugħ fl-unjoni ewropea jiġi offrut impjieg apprendistat taħriġ addizzjonali jew taħlita ta' xogħol u taħriġ wara perjodu massimu ta' erba' xhur bla impjieg. fil-kuntest politiku soċjali u ekonomiku ewropew li qed ngħixu fih illum din il-garanzija tista' sseħħ billi tiġi finanzjata mill-european social fund. grazzi sur president. Köszönöm szépen, most Szóza asszony következik. Grazie ħafna Sinjura Suza, jekk jogħġbok. Grazzi, Sor President. Fi 17 eh, ta' ġunju l-Grigi ħa jivvotaw għal futur tagħhom eh, u dak il ħaj determina x'ħajġi mill-ħajja tagħhom fil-ġejjieni għal daqstant huwa mhuwiex eh, aċċettabbli li s-sur trixxe qal dak il qal fil-laqgħa g fil-fatt l-eks l-ex-kap tal cb qal li rridu eh, illi fil-fat li fil-fat dak li għandu t-mexija huwa grupp ta' xi grupp ta' kummissarji minnaħa tal-Unjoni Ewropea eh, biex biex biex il-poplu Grek eh, il-qoddim iżda dan ma naħsibx li huwa għaxi xi idea demokratika U għalda għet nitlob eh, l-kom l koll għawnek, senjuri, biex eh, taraw naqrek intom t eh, intom l-est li taċċettaw dan il-kolonializmu ta' ċittadin Ewropew. Zgur li n-nies ċittadin Ewropew ħaj jitolbu demokrazija. Grazzi. Grazzi, sassur Tudor, jek joġbok. Kull ġurnata qed naraw affarijiet li waħxuna madwar id-dinja. per eżempju klip li qed jikdmu nies li ma jistawx eh, jiddefendu rwieħhom eh, vulnerabli. Per eżempju preġunier li l-inżamma għal numru ta' xhur eh, u koll taħt taħt strajk tal-ġuħ fl-Italja, spiċċa miet, naħseb dawn huma kollha kundizzjonijiet u sinjali ta' inumanità. Qed il-ġlieda wkoll ta' attivisti fil settur ambientali, per eżempju, ukoll pulizija li, li attakkaw attivisti, anke attivisti mizzar, trabi. Hemm gwerilli politiċi li jgħidu li għannom tal-ordni dan huwa eh, ġustifikat. Iżda <laughs> dan kollu qed jurina fil-fatt li Hitler mhux met imma qed jinkarna ruħu f'ħafna nies illum il-ġurnata. Sur President, l-elezzjonijiet fil-Greċja, l-Finlanda u Franza juru li ċittadini qed jipprotestaw kontra l-austerità u kontra il-proposti li madomx validi l-lum fis-settur Ewropew. Il-riħ tal-bidla qed juri illi dawn il-politiki, dawn il-politiċi neoliberali mumiex qed iwieġbu għal problemi ta' dawn in-nies. Jena nittama li fi 17 ta' ġunju il-Greċja teleġġi gvern illi ma jkollux dawn ir reperkussjonijiet negattivi li eh, fl-axar mill-axar ma jispiċċax hemm jeffettwa li żona ewra u l-bqija ta' l-Unjoni. Naħseb il-kummenti ta' Sinjora Merkel u ta' mexxej oħra żgur li ma jgħinux. Köszönöm szépen, végül Ferreira úr követ. Grazie ħafna. Sur Ferreira. Grazie ħafna President, fl-aħħar ġemat il-Portugal rat li l-anfusat tmur lura dak l-għandu xaqsam il-ċivilizzazzjoni u l-ekonomija tagħha. L-intervenzjonijiet tal-IMF u l-attakki fuq dawk li qed jippruvaw uh, raznu uh, l-gvern biex biex uh, raznu dal-attak fuq il-poplu tiegħu stess u attak fuq demokrazija li jam dajfa ġa titnaqsu il-vakanzi, qed jisiru attakki fuq dak li gwadanjaw eh, il-ħaddiema u l-kontratti qed jiddajfu u kif ukoll il-collective eh, bargaining, miljuni miljuni ta' euro ħaj jitneħħew mill-ħaddiema tal-Portugiżi u iżjed u impiega impjiegi ħajġu mneħħija fi żmien meta il-qatt ġiġaqijat eh, f-rekord storiku. Wasal iż-żmien Darboħra narġa' ngħid wasal żmien biex l-eluf ta' persuni eh, jiddemostraw fl-Lisbona biex jgħidu da biżejjed. Grazzi ħafna. Mek tammejna l-lista li tagħna, naddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna.